Mela, il-minuti tal birax provati u morru għall-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda tal-lum wara nofsinhar se nitkellmu dwar nisimgħu nsir dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni eh, Rappreżentanta Orja tal- L-Unjoni għall affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà nitkellmu dwar reġim Ewropew ta' sanzjonijiet għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. illum is-sinjura rappreżentanta Olja minn floka għandna il-Kummissarju Johannes Hahn. Grazzi, President, onorevoli membri. Jiena naqbel mal-kollegi meta ngħidu li rridu nitkellmu u nagħmlu l-almutana fuq id-drittijiet tal-bniedem imħabba l-ksur li jeżisti madwar id-dinja. Irridu niffukaw fuq l-implementazzjoni tal-kaxxa tal-odda tagħna estensiva li għandna fuq l-obbligi li għandna bħalissa. Il-kaxxa tal-odda tagħna fuq dan is-suġġett hija eh, ta' stoffa u l-Unjoni se tkompli titkellem meta jkun hemm ksur ta' dritt tal-bniedem, titlob lill-istati l-atturi kollha biex ifittxu l-ġustizzja u naraw minnu responsabbli huwa minnu li l-affarijiet madwarna jkomplu jevolvu u rridu niskuraw li l-Unjoni Ewropea dejjem hija attrezzata biex tkun ta' qudimnet biex tivendi dritt tal-bniedem. l-Unjoni eh, Ewropea u reġim ta' sanzjonijiet jista' wkoll ikun ta' valur miżjud biex naraw li ma jkunx hemm ksur ta' dawn id-dritt tal-bniedem. L-ambitu ta' dan ir-reġim se jkun importanti rridu niddefinixxu xtip ta' ksur jaqgħu taħt dan ir-reġim jekk dan ir-reġim pereżempju jkun jifokja fuq il-ksur ksur ta' drittijiet tal-bniedem kbar qed se nitkellmu fuq il-ksur tal-liġi umanitarja hemm ukoll ir-reġim bħal dan u dawk il-reġims li jeżistu kif se jaħdmu fl-imkien, anki l-istrumenti li jeżistu fuq livell ta' ġnus ma'uda, fuq livell internazzjonali. L-Iran, DOC u l-Minamar, drc Ġifiri, u koll rridu nqisu il-ġeografija unek ċertu reġims ikunu adattati għal ċertu reġuni fid-dinja. Reġim orizzontali eh, jista jimla l-vojt li jem u joffri approċċi iktar flessibili u l-listi ta' sanzjonijiet hemm bżonn li ikun hemm il-provi fuqhom li wieħed jista' jġibhom ukoll fil-kawżi tal-qorti persuni li jkunu fuq xi lista wkoll għandhom id-dritt li jinqataw minn fuq il-lista. Iktar u iktar fil-meta nitkellmu eh, f'kuntest ta' reġim ta' drittijiet tal-bniedem, jiena sodisfatt li qed jisiru fil-Kunsil dawn id-diskussjonijiet bejn l-esperti fejn dawn l-elementi kollha qed jiġu diskussi. Meta l-esperti jkunu lestow il-dibattitu tagħhom ikun hemm imbagħad id-dibattitu fuq livell politiku. Il-ħolqien ta' xi reġim ġdid iridu jaqblu fih fuq bl-unanimità 28 stat membru meta nitkellmu wkoll fuq sanzjonijiet konkreti. Sur President, Honorable Membri, grazzi tal-għattu tisimawni jiena qed nisabel ħarqa diskussjoni tagħna. Grazzi ħafna. Senjur eh, Komissarju, issa Signora Kanjete. Grazzi, President, Onorevoli Membri. Xi kultant meta insemmu xi ħaġa isem ikun ifisser ħafna. Meta nitkellmu fuq Sergej Magnitsmi eh, li bat messaġġ ambigwu għal fatt li l-Ewropa se toħloq konsekwenzi eh, serji ħafna. Magnitsky waqaf għal korruzzjoni tar reġim ta' Putin. Bl-istess il-mod ta' kif il-gvern il tar-Russja ipprova e minnu dawk li huma ħatja jiskulpom eh, dawn l-affarijiet joħorġu ċar il-fat li din il-kamra dejjem titlob biex noħolqu il-Magninski Act għal sanzjonijiet tal-vizas u anki biex nifrizaw l-assi għal min jikser il-drittijiet tal bnidem Anki min joqtol ir-Rohingya fil-Myanmar ma rridux niskulpawhom. Jew inkella l-qattila tal-ġurnalista tas-Saudi Arabja. Aħna rridu dan il-Magnitsky Act irrid ikollna proposta min-naħa tal-Kummissjoni qabel li jispiċċa l-mandat tagħna. Din l-inizjattiva issa qed kull ma naraw qed ikollha momentum ġdid. Is-Sinjura Anna Gomes. Aħna adottajna maġġoranza kbira. Talba għal dan ir-rapport li jitlob l-Unjoni Ewropea biex isegwi l-eżempju tal-Istati Uniti, ġifri biex nadottaw il-Magnitsky eh, Act eh, fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Din tkun xi ħaġa simbolika biex niġġieldu kontra l-korruzzjoni u fejn hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem. il Il-Kummissjoni hemm bżonn tara kif tagħmel, tagħmel xogħol biex biex tara li jissir ġustizzja ma dawk li qatlu lil Manjinski. li drittijiet tal-bniedem se nsaħħuhom permezz tal-vot fil-Parlament Ewropew u Magnitsky għandu jkun isem. Isem ta' dan l-att universali li jippermetti l-istati membri biex jagħtu sanzjonijiet. Ħafna gvernijiet nafu li huma ostaġġi huma stess u jiġu abbużati minn kriminali. Joqogħdu għal dan l-abbuż. Anki f'Washington f'dan iż-żmien ta' Trump nixtiequ li dawn l-atti u kol dawn l-atti jiġu kastigati anki l-attila ta' Defni Karwana Galizja. Is-sur Bashir issa għal-minuta. Milton Friedman jgħid li wieħed mill-ikbar żbalji huwa li niddiġudikaw il-politiki u il-programmi bl-intenzjonijiet u mhux naraw riżultati li jagħtu Mill-Peloponizja, mill-gwerra tal-Peloponizja, anki fl-Iran, min ammar il-Berussja, l-Korea tan-Nord u r-Russja, naraw li sanzjonijiet li jimmiraw il-pajis kollu kemmu għat ma jilħu l-anijiet ta' politika barranija ħafna drabi, il-kastigi kollettivi iġibu iktar kollettivita. u iċ-ċittadini f'dawn il-pajjiżi fejn ikunu qegħdin isofru minn sanzjonijiet ikomplu jsofru laqas biss ikollhom l-affarijiet bażiċi. U titnaqrilhom il-libertà soċjali u politika tagħhom. Jiena dejjem emment li kulħadd għandu jerfa' responsabilità individwali għalhekk hemm bżonn nippromovu politika ta' sanzjonijiet li tkun tajba li tkun effettiva kontra dawk l-individwi li ikunu qegħdin jabbużaw fid-dinja. Grazzi, Gissur Bashir. Is-Sinjura Xake għal żewġ minuti. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi kważi ilu disa snin li jiena l darba li, li ressaqt l-emendi għallat Magninski. Il-fat li aħna li konna xi forma ta' mekanizmu fuq livell Ewropew biex il-min jikser drittijiet tal-bniedem eh, fuq livell individwali naraw li jiġi segwit. Ħafna drabi kunem il-vitos, l-Unjoni turi li tista' tmexxi u jisna naraw li ikunem koalizjoni bejn il-pajjiż tal-Baltiċi, il-Kanada, l-Istati Uniti, dawk il-pajjiżi li diġa għandhom leġislazzjoni maniski. L-assi liġu frizzati, l-entry bans u anki l-insemmu n-nies, nejdu minuma dawk li għedin jiksru drittijiet tal-bniedem, ikunu atturi ta' stat jew le. Il-fat li nsemmuhom tista' tagħmel differenza l-individwi meta eh, rridu naraw eżattament dan il qed jagħmlu f'popolazzjonijiet kbar. Nafu li eh, dawn in-nies jibatu Eh, inni it-tfal tagħhom biex jistudjaw fil-aħjar universitajiet jibatuhom jagħmlu il-shopping tagħhom fil-kapitali tagħna. Ma jistax ikun aħna nitkellmu fuq da inħallu dawn l-affarijiet jaddu, imma rridu wkoll nagħmlu kritika, nagħmlu autokritika. Anki jekk ikonna s-sanzjonijiet għali mamluk eh, mar l-Italja, l volja kien fuq il-blacklist tagħna kumpanniji li bnow il-pont fuq l istretta ta' Kirk. U aħna ovvjament rridu naraw aħna x'qegħdin nagħmlu biex nagħlaq naħseb li huwa importanti li jkollna reġim ta' sanzjoni li jkun orizzontali ma dan qatt ma jista' jieħu il-post il-fatt li aħna rridu naraw li min hu responsibbli jitressaq il-qorti. il qorti wasal iż-żmien. Jekk aħna nadottaw dan ir-regolament, ikun pażżajr anki għall ġustizzja għal Sergej. Is-Sinjura Lochbiller għal minuta. Grazzi, President. Permezz ta' dan ir-reġim ta' sanzjonijiet, inkunu qegħdin nibatu sinjal ċar. Il-ksur ta' dritt tal-bniedem iridu jiġu min jagħmilhom irid jiġi kastigat. L-istat ta' dritt ma ninsawx. Hemm bżonn hawnhekk naġixxu f'dawk il-każi fejn min jagħmel ikun responsabbli ta' abbus ikun jista' jiġi eh, meħud il-qorti u mhux jiġi skulpat. Fl-1995 kien hemm il-każ fin-Niġerja. Hemm bżonn li nkunu dawn l-affarijiet jiġu eh, proċeduri trasparenti, jiġu implementati d-deċiżjonijiet fuq is-sanzjonijiet irrid iwassal għal kawża il-qorti. Ġifiri, dan kollu jrid ikun mamul b'mod pubbliku fejn l-NGOs ukoll ikunu jistgħu jaġixxu. Iva, Sinjura l-okbiller taċċetta l-kartellum blu minna t Sur Hockmark? Iva, tista, Sur Hockmark. Bil-mikrofon umma. Mike. Yes. Mr. Speaker. Um, Sur President, jiena xtaqt insaqsi għaliex il-grupp tal-ħodor ma jaqblux li din il-leġizlazzjoni nsemmu għal Magnitsky legislation. Ġif mux, mux biss ħabba il-mod simboliku taħħa, imma għax huwa mod ta' kif niddefinixxu għaliex għandna bżonn din ir-regoli. Nibatu sinja lil dawk li jużaw l-abbuż kriminali biex jistanaw minn fuq dar il-poplu għaliex il-grupp tal-ħodor mhux qed jaqbel intuwa l-isem li rridu ntuwa. Mela, fuq il-mistoqsija tiegħek u sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem aħna diskutejna l-punt li qajjim tinti mill-gruppi politiċi kollha. Hemm każ wieħed biss fil-liġijiet tal-Istati Uniti li jirreferu għal Maninski u per eżempju l-Kanada għandhom u koll terminoloġija li jom. jina naħseb li mandikx raġun kinti taħseb li din il-liġi mux se tkun daqshekk importanti jekk ma jkollix dan l-isem ħasra li fil-Kumitat ma diskutejniex dan il-punt. Nistgħu nirreferu dan eh, eh, namlu referiment tal każ ta' Meninski eh, fil-dokument. Fil dokument il sinjura Troskinski għal-minuta. Grazie ħafna, President aħna drittijiet tal-bniedem irridu verament nikkundannawhom imma mhux l-Unjoni Ewropea li tittoħroġ bis-sanzjonijiet meta nitkellmu fuq l-immigrazzjoni, l-ideoloġija mill-Polonja u l-Ungerija. Intom tużaw dan l-argument biex tippruvaw teqirdu l-avversarji politiċi tagħkom. ċifiri, t teddit ta' veru li qed joħno ċittadin Ewropew, per eżempju l-Islamizmu radikali, anki drittijiet tan-nisa, intom qegħdin tattu eh, dawn l-affarijiet. Eh, dawn huma il-veru il-veru teddit ta' drittijiet tal-bniedem u l-Qorti tal-Ġustizzja li suppost qiegħda hemm biex tiżgura li jsiru eh, li jiġu rispettati drittijiet imma l-Qorti qiegħda hemmhekk fuq eh, eh, fil-każ ta' Kamel Audi li qiegħed oħjak. Ġifieri l-qorti tiddefendi t-terroristi qed naraw. Hemm każijiet oħra il-fat li jem daw l-istituzzjoniet supranazzjonali li ma jaħdmux, mux edin hemm ċittadini biex jaqbżu għal-jom. Grazzi. Is-Sinjura Kajne għal-minuta. Aħna il-koll nafu ma kuntess saret din ir-reżoluzzjoni l-Estonja, il-Latvja, l-Litwanja, l-Kanada, l-Istati Uniti, il renju Unit qablu biex verament l-gvernijiet tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu sanzjonijiet immirati għal min qiegħed warajhom. Aħna fil-Parlament Ewropew issa ilna ngħidu li jkun hemm e, xi reġim ukoll tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li e, nitloba Sinjura Morgerini li li jes il-Kommissjoni Ewropea biex toħroġ bil-proposta leġislattiva qabel nisħaq qabel tintem eh, jintem dan il-mandat. Aħna ilna issa nisimgħu interpretazzjonijiet differenti ta' dawn is-sanzjonijiet u hemm bżonn nieqfu dan il-mod. Grazzi ħafna. Is-sur Qasis għal-minuta. L-Unjoni Ewropea illum hija ir-referenza ewlenija tad-dinja fil-ġlida kontra drittijiet tal-bniedem m'hemm l-ebda post fid-dinja li jaħdem ma naħdmu aħna qdiet tal-soċjetà ċivili, ċittadini fil-Unjoni Ewropea nafu li min jolli leħnu jinstema. L-autoritajiet jibqgħu kredibbli jekk ikolla l-odda biex twaqqaf l-impunità ta' dawk il-nies il-korrotti jew li tkun tista' taġixxi kontra l-kriminali. Hemm bżonn mhux biss jiġifieri li konna deterrent u pressjoni diplomatika, hemm bżonn napplikaw sanzjonijiet għalhekk li nsaħħu s-sanzjonijiet li nagħmluhom iktar immirati, iktar speċifiċi se ikompli isaħħaħ ir-reputazzjoni li għandna aħna bħala referenza ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja. Ka praw człowieka powinna się opierać na paru. Grazzi ħafna. Il-politika tagħna tad drittijiet tal-bniedem titiġi ibbażata fuq il-fatt illi aħna nqisu l valuri essenzjali. L-appoġġ ta' min qed jiġi għal min qed jiġi eh, Per Pereżempju l-insara li huma f'teddida f'ċerta pajjiżi, irridu niffukaw fuq il-bnedmin, jiġifieri n-nies u s-sigurtà ta' dawn in-nies mhux noqogħdu eh, niffukaw fuq il-konflitt politiku l-Ewropa trid tieħu l-azzjoni umanitarja u anke tappoġġja l-istess azzjoni umanitarja, però dejjem irdu nżommu f'moħħna illi aħna ma rridux eh, nipritkaw l eh, l politiku tagħna biss, aħna eh, rridu nħarsu dawn in-nies, għandna l-problema tal-Alġerija u forsi anke nitkellmu fuqha għada ja niftakru x'inhuma ir-regoli. Is-Sinjura Sargentini Grazzi ħafna President, jiena fħaj oħra u bħala membru tal-Parlament Ewropew għal 18-il sena jiena iġġiliet dejjem biex ikonna sanzjonijiet kontra zimbabwe u il-gvern ta' dan il-pajjiż l-smart sanctions, però dejjem kellna kwistjoni mal-Kunsill eh, l-istati membri li mhux dejjem ridu jżommu dawn is-sanzjonijiet sena wara sena. Meta smajt l-intervent tal-lum Istamluwa eh, tinstema sempliċi li jkollna dawn is-sanzjonijiet, sanzjonijiet li jistgħu anka jindirizzaw persuna individwali, isa xi ħaġa sempliċi għall-aħħar, però dan mhux il-każ, eżempju il gvern tal-Olanda li għandu inizjattiva daċxajn diskreta mingħajr ma sar ħafna storbju sabiex jkun hemm dawn is-sanzjonijiet u tista' tifhem kemm hi diffiċli din il-ħaġa. Forsi wieħed jista' jgħid li hija xi ħaġa sempliċi intuha isem sabiħ u mbagħad għaliex eh, l-isem għandha isem xi ħaġa ssir iktar sempliċi, però dan mhux il-każ. Issa Sinjura Arnatu għal-minuta. Grazzi ħafna, President drittijiet tal-bniedem għal darboħra qegħdin nikkupjaw l-Amerikani Lat Magnitski u naraw ġifiri fuq id-dirġenti tar-Russja naraw li kunem sanzjonijiet biex nifurzaw li jaċċettaw l-affarijiet li ġejjin minn barra, speċjalment mill-Amerika. Dan il-pretest biex nejdu ġifiri l-iskuża li rispetta dritt tal-bnidem kullimkien, intom tridu taraw li qegħdin nuru li aħna eh, qed nuru iktar ipokrezija. L-ekonomija eh, tal-Unjoni se jkollha aktar titlef il-profitti biss jimporta l-Unjoni Ewropea. Ġifri taraw il-pajjiż kom jekkux qawwi jew le. Grazzi. Domnul Salafranca, un minut. Eh, signora Salafranca, un minuta. Mela. Mill-sena 1990 meta kellna liġi demokratiċi fil-ftehim tagħna mal argentina dan kien aspett eh, kruċjali tal-ftehimiet tagħna ma' pajjiżi terzi ġifri din il-klawżola demokratika li llum il-ġurnata hija parti mid-dna tal-unjoni ewropea dan huwa sinjal ċar tal-impenn tagħna għal drittijiet tal-bniedem kif ukoll tal-libertajiet essenzjali però hemm żewġ affarijiet illi titqis kemm jiġu applikati dawn l-affarijiet u anke kemm indumu ma nieħdu deċiżjonijiet aħna involuti f'proċeduri twal, il-Kummissarju semma l-unanimità, però hemm min jieħu deċiżjonijiet mill għan nar Ġifier importanti li l-Unjoni Ewropea tkun daqsxejn iktar flessibbli, daqsxejn iktar maġla u effettiva fit-teħid ta' deċiżjonijiet tagħha fejn għandhom x'jaqsmu l-applikazzjonijiet ta' sanzjonijiet Eh, marbutin mad drittijiet tal-bniedem għalhekk irridu nkunu daqsxejn iktar konsistenti fl-applikazzjoni tal-prinċipji tagħna kif ukoll irid nkunu iktar kredibbli fil-teatru eh, internazzjonali. Grazzi ħafna Sinjura Piri. Grazzi, President. Jiena nappoġġa din il-proposta dan, eh, it-tip ta' ħarsin huwa wieħed mill-iktar valur importanti tal-Unjoni Ewropea, però sfortunatament l-Unjoni Ewropea mhux dejjem tagħmilha ċara din, eh, mhux dejjem nitkellmu b'vuċi waħda kontra dan it-tip ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Min anka pe min forsi suppost laqas biss jidħol fl-Unjoni Ewropea u jiġu friżati wkoll il-kontijiet tagħhom. Min jagħmel dawn it-tip ta' min jagħmel dan it-tip ta' ksur għandu iweġġa fejn iweġġa l-iktar eh, dawn is-sanzjonijiet u b'dan il-mod l-Unjoni Ewropea tkun iktar effettiva għalhekk jiena ħerqana l-proposta finali tal-Kummissjoni Ewropea sabiex din l-Unjoni verament tkun tista' tħares dawn id-drittijiet universali tal-bniedem. Grazzi ħafna sa' Sinjura Hawtala għal minuta. Grazzi ħafna President illum id-dinja rajna żieda fil-gvernijiet awtokratiċi u l-odda tagħna għandha tkun b'saħħitha kontra dawn it-tip ta' gvernijiet. Id-dibattitu eh, tagħna eh, juri sitwazzjoni fir-Russja, fin-Nikaragwa, fil-Kazakstan, u pajjiżi oħrajn dawn mhumiex demokratiċi u anke l-obbligazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hawnhekk mhumiex rispettati u għalhekk toolbox tagħna titadatta ir-reġim ta' sanzjonijiet globali huwa wieħed mill-aħjar għodda biex nagħmlu dan. Il-reġim tal-Unjoni Ewropea fuq dawn is-sanzjonijiet eh, wasal żmienu għaliex huwa eh, biex dan ikun ta' suċċess irid ikun wieħed legali u anke jikkonforma mal l-iktar standards għoljien għandna nkunu bbażati wkoll fuq informazzjoni ħielsa kif ukoll illi aħna niffukaw iktar fuq id-drittijiet u mhux fuq il-kwistjonijiet ġeofinanzjarji aħna ma nixtiequx li naraw simetrija mar-reġim tas-sanzjonijiet tal-istati uniti għaliex ma nħoss li dan tal-aħħar għandu salvagwardji legali biżżejjed u jiena napprezza l-ħidma tal-rappreżentant u tal-kunsill għaliex ħadu dan l-approċċ miftuħ għal dan l-istrument tal-unjoni ewropea eh, fehmu li din hija sitwazzjoni komplessa u sistema komplessa u li m'hemmx lok fejn infallu. Grazzi ħafna lis-Sinjura Hawtala Issa l-Onorevoli Zilstra li ma jidhirx li qed mana issa l-Onorevoli li jmiss il-Ministri Ewropej qed jippruvaw joħolqu din dan ir-reġim ta' sanzjonijiet, però Biex dan ikun effettiv, hemm bżonn li jkun hemm implementazzjoni konsistenti mill-istati membri kollha. Jiena nilqa dawn ir-regoli fuq l-unanimità f'dan il-qasam, però dan m'għandux iwassal l-implementazzjoni selettiva għal minnaħa ta' min ma jaqbilx l-implementazzjoni għandha tkun ta' bil-fors għal kulħadd. Sa issa il-progress mill- has been alarmingly slow. Mid-deċiżjoni tagħna kienet l-implementazzjoni tagħna kienet daqsxejn bil-mod u ma kienitx effettiva biżejjed u naħ importanti li nżommu l-isem ta' dan ir-reġim għaliex dan għandu tifsira simbolika anke b'mod universali hija ħasra illi r-Russja mhijiex eh, bħalissa inkluża fil-blacklist ta' bħala pajjiż li tiffinanzja terrorizmu anke attivitajiet oħrajn. Issa sur Andrikolakis jekk jogħġbu. L-Unjoni Ewropea qiegħda fuq quddiem net fil-ħarsien tal-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja u dan ir reġim ta' sanzjonijiet kontra min jagħmel dan it-tip ta' ksur hija sfida importanti u għandna nkunu pożittivi fil-approċċ tagħna sabiex mm, nilqgħu għal din l-isfida anke f'għajnejn iċ-ċittadin li aħna rriduhom li jifmu li aħna nipproteġu d-drittijiet tagħhom ukoll rridu niżguraw li hawnhekk għandna ċertu kundizzjonijiet. Uh, għandna dan l-aspett ta' unanimità li jkollok anke eh, stati membri li jaġixxu kif qegħdin jaġixxu fil-kunsill hemm minu estrem u jgħid li m'hemmx ksur tal-drittijiet tal-bniedem fil-vant nofsani, hemm min jgħidek li m'hemmx kriżi umanitarja fil-Venezuela minkejja l-miljuni ta' refuġjati li hemm f'dan il-pajjiż. Jiġifieri rridu nħarsu d-drittijiet tal-bniedem tagħna din xi ħaġa li ma ninnegozjaw fuqha. Grazzi ħafna issa għal minuta il-Sinjura anzi l-Onorevoli Stetina. Sinjuri, di mux l-ewwel darba li hawnhekk qegħdin nitkellmu favur dan ir-reġim globali ta' sanzjonijiet ehm, simili għall istati Uniti, il-Kanada, il-Latvja, l-Estonja. Eh, dan l-att għandu jkun blisem Magnitski. Aħna appellajna fil-rapport lill-Kummissjoni Ewropea u l-IS e sabiex dawn iħejju proposta leġislattiva għal dan l-att b'tali mod li jippermetti eh, il-projbizzjonijiet ta' dħul u anke sanzjonijiet bħal l-friżar tal-assi pereżempju, jew anke eh, sanzjonijiet marbutin ma' interessi finanzjarji oħrajn. Jiena nappoġġa bi sħiħ dan il-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea li jkun iktar effettiv fl-indirizzar kontra dawn eh, in-nies aħna għandna nirrispettaw il-valuri tagħna u għandna niddefenduhom u m'għandniex nittolleraw li jkunu eh, immenati għaliex inkella nkunu qegħdin innaqsu wkoll l-awtorità tagħna nkunu qegħdin insaħħu dawn ir-reġims awtoritarji minflok. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rodriguez. Grazzi ħafna President, Kummissjoni ma jistax ikun hemm impunità għal min jagħmel esterminazzjoni fissem ir-reliġjon jew inkella traffikar tal-armi jew inkella min joqtol il-ġurnalisti. Għandhom kemm għandhom flus. L-Unjoni Ewropea ma tistax ta' tiken il-min ikun kiser id-drittijiet tal-bniedem aħna għandna nistabilixxu liġi Illi hija kontra l-interessi ta' min ma jirrispettax id-dritti tal-bniedem. Issa irridu ninaqdu ma' pajjiżi oħrajn jew żoni oħrajn li jagħmlu diġà din il-ħaġa għandna bżonn li jkollna dan ir-reġim speċifiku illi e, jindirizza dawn in-nies li jagħmlu ksur ta' drittijiet tal-bniedem mhux biżżejjed id-diskorsi li noqogħdu nagħmlu dawn id-diskorsi sbieħ u ambizzjużi u mbagħad ma jkollniex eh, kontenut fl-attitudni tagħna. Grazzi ħafna sal nabdew il-proċedura. Catch Eye għaw seba kollegi li jixtiequ jitkellmu dawk huma l-ismijiet li għandi fuq il-lista. U nitlobkom sabiex titkellmu għal minuta l-ewwel onorevoli Sur Zofski łączne narzędzie, a nie jako jeden z elementów. Grazzi ħafna jina ma nemmix fis sanzjonijiet għaliex ma nħossi li din hija l-unika soluzzjoni u għodda li eh, nistgħu nużaw. Jiena ma nemminx fil-qawwa ta' rezoluzzjonijiet lanqas iktar ma jkollna riżoluzzjonijiet iktar konna għanzi inqas nkunu effettivi. Jiena president tad-delegazzjoni tal-relazzjoni tagħna mal-Belarus hemm eh, ħafna għodot li qegħdin nużaw fil-negozjati tagħna irridu irridu niġbdu l-attenzjoni għal ċertu dettalji ta' ċertu mem, anzi ta' ċertu pajjiżi u nużaw firxa ta' strumenti. Jiena xtaqt nitkellem kontra dan, dan it-tip ta' ħolqien ta' riżoluzzjonijiet, ħafna riżoluzzjonijiet waħda f'waħda. Eh, għaliex eh, dawn ir-rabtiet għandhom jibqgħu miftuħin għaliex hekk biss nilħu riżultati. Grazzi ħafna sa sur Mavrides. Grazzi ħafna President, jiena wkoll nixtieq eh, nisħa fuq l-importanza ta' dan il reġim ta' sanzjonijiet li għandu jkopri min jagħmel dawn it-tip ta' reati u anke l-gvernijiet li jagħmlu l-istess affarijiet. Dan ir-reġim għandu jkun wieħed indipendenti u effettiv jekk isiru eh, ksur fl-Unjoni Ewropea, jistgħu anke jsiru barra mill-Unjoni Ewropea, jistgħu jsiru fir-Russja, fit-Turkija, però l-aġir tagħna sa issa issa naraw jinbidilx fil-futur u naraw jekk dawn l-individwi nindirizzawhom bl-istess mod. Però huwa ċar li aħna mhux qegħdin nindirizzaw il min jagħmel dan it-tip ta' fl-Unjoni Ewropea bl-istess mod. Per eżempju, il-tneħħija tal tal-reliġjon nisrani wkoll f'ċipru ta' fuq il-żona okkupata wkoll dan huwa ksur. Grazzi ħafna drittijiet tal-bniedem ġew miksura minn numru ta' pajjiżi terzi alleati u anke stati membri tagħna stess. Mexxejja tal-Unjoni Ewropea kemm il-darba jgħidulna li aħna komunità ta' valuri, però aħna kemm il-darba ma xa bizzejet azzjoni meta kien hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem dawn ħafna drabi jkunu ksur evidenti tat trattati Ewropej għandna l-qorti tal-ġustizzja Ewropea ma għalhekk m'għandniex bżonn mekkaniżmi ġodda min per eżempju ma jinaqax mal-vizjoni ta' ma vizjoni ta' Brussel tal-Unjoni Ewropea min għandu din il-vizjoni federalista per eżempju irridu niżguraw li jkollna mekkaniżmi effettivi għal pajjiżi terzi li anke jkunu marbutin mal-ftehmiet tagħna li għandna fuq il-kummerċ ma' dawn il-pajjiżi. Isur Sole, grazzi ħafna President biex l-Unjoni Ewropea tkun waħda kredibbli meta tiddefendi dawn id-dritt tal-bniedem fid-dinja għandna bżonn imorru l-in mill-kliem, għandna bżonn l-istrumenti u f'dan id-dawl eh, dawn is-sanzjonijiet kontra individwi jew inkella eh, stati hija xi ħaġa essenzjali. L-Unjoni Ewropea eh, ħatider ukoll iktar bħala attur responsabbli fuq livell globali tibat sinjal ċar il min jgħad f'xi reġim awtoritarju dwar l-obbligu tal ħarsien ta' dinjità umana. Iva tista' tagħmel il-ħajja daqsxejn iktar diffiċli għal min qed jagħmel il-ksur tal-dritti tal-bniedem u mod ta' kif nagħtu appoġġ lil vittmi u anke lil min jiddefendi il-drittijiet tal-bniedem u jiġġieled kontra l-impunità għal dawn ir-raġunijiet kollha jiena nappella lill-Kunsill sabiex jaqbel u nibdew dan ir-reġim ta' sanzjonijiet. Grazzi ħafna Sur Ħaġi Giorgio. Grazzi ħafna President kollegi. Ma nistawx inkunu effettivi fuq id-drittijiet tal-bniedem jekk aħna ma jkollniex xi forma ta' mekkaniżmu ta' sanzjonijiet, però dawn il-sanzjonijiet għandhom jiġu introdotti biss wara li jkollna diskussjoni demokratika ma' dan l-istat illi fuq qed jiġu imposti dawn is-sanzjonijiet. Jiena naħseb illi illi nistgħu nagħmlu diskussjoni mal-popolazzjoni ta' dawn il-pajjiżi jekk mhux ma' tmexxija ta' dan l-istess pajjiż. Jekk ikollna dawn it-tip ta' diskussjonijiet, is-sanzjonijiet inkella jidhru eh, imposti fuq il-popolazzjoni u din allura ma tkun xi ħaġa tajba. L-onorevoli li jmiss illum il-ġurnata xejra ta' imminar kontra liġi internazzjonali, il-multilaterali, liġi eh, l-attak multilaterali. U għalhekk il-politika barranija tal-Unjoni Ewropea trid tiffoka fuq demokrazija, l-istat ta' dritt u l-drittijiet tal-bniedem. Għalhekk din dan ir-reġim ta' sanzjonijiet eh, din l-idea li li toġobni. Sanzjonijiet jistgħu jkunu għodda b'saħħitha, però importanti li dawn ikunu effiċjenti u immirati u anke koerenti. Għalhekk dan ir-reġim huwa pass fid-direzzjoni tajba meta tqis dan il-progress fuq livell Ewropew. Ifakkarni fil-fatt li ikun hemm Brexit, il-Renju Unit ma tistax tipparteċipa f'politika daqshekk pożittiva. Minn mindu bdew in-negozjati ta' Brexit, il-gvern ta' Renju Unit kien ċiniku ħafna. Eh, Theresa May, 8 feet ma' Trump u ma' Erdogan u ma Dwerte illi hu llum huwa l-President tal-Filippini. Ġifieri 28 stat membru li qegħdin jaħdmu flimkien fuq dan ir-reġim ta' sanzjonijiet huwa iktar effettiv minn gżira weħida u id-disprata weħida. Grazzi ħafna l-Onorevoli Miranda. Europeo para la violación de los derechos humanos contaría con nuestra Grazzi ħafna, President essenzjali li aħna ma nibqgħux kompliċi għal l-impunitajiet, pereżempju il marok il-Kas Rif, fejn kien hemm verdetti kontra l-attivisti rif għax iddefendew il-libertà tal-espressjoni fi saħara tal-Punent fejn għandna anka priġunieri politiċi li qed jagħmlu strajk tal-ġuħ anka Turkija. Sa nitkellmu fuq Turkija aktar tard, però eja niftakru li hemm akademiċi, ġurnalisti fil-ħabs f'dan il-pajjiż u l-Iżrael, xa ngħidu fuq l-Iżrael, President. Aħna ma nixtiequx li nibqgħu kompliċi f'dan kollu, Umba u jkona dawn il-ftemiet paralleli. E, ħafna nies illi qegħdin imutu f'dawn it-tip ta' reat, inkluż it-tfal. Il-Kummissarju Hahn. Nadilek il-kelma l-konklużjonijiet. Thank you, Mr. President. Grazzi ħafna, Sur President, membri tal-Parlament Ewropew, nirringrazzjakom l-ewwel nett għal din l-iskambju ta' opinjonijiet f'waqtu utli ħafna. Nirringrazzjakom mill-ġdid tal-interventi kollha tagħkom għall kummenti u għas-suġġerimenti. Id-dibattitu tal-lum juri mill-ġdid illi r il reġim ta' sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea huwa kwistjoni interessanti però komplessa u għandna nistudjaw darġim aktar. Kellna diskussjonijiet u għandna ħafna mistoqsijiet miftuħa li għandhom jiġu kkunsidrati sabiex ikollna riflessjoni fuq din proposta. Għanna lesti ninkontribwixxu għal dan id-dibattitu b'mod kostruttiv u d deċiżjoni finali trid tittieħed b'unanimità. Nixtieq eh, nuri l-apprezzament tiegħi għall attenzjoni li rejtu għal dan is-suġġett importanti ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna irċivejt ħames abbozzi ta' riżoluzzjonijiet li ġew imresqa abbażi ta' din l-istqarrija. Id-dibattitu ingħalaq il-votazzjoni se ssir nhar il-ħamis. Trecem la Piri. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda ir-rapport tas Sinjura Piri. Rapport dwar eh, ir-rapport anzi tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija. Nadi il-kelma anzi ir-rappreżentanta tal-Kunsill darwaqt tkun Ngħaddi l-kelma l-ewwel lis-Sinjura Piri sabiex eh, tippreżenta dan ir-rapport. Tispiċċa l-ħabs għal il xahar mingħajr ma tkun taf għal xiex inti akkużata. Fis-soċjetà ċivili kien hemm ħafna vittmi eh, tal-President Erdogan. Hemm ħafna akkużi kontrihom huma qed jinżammu responsabbli għal tentattiv ta' kolb ta' stat qed jaffaċċjaw ħajja fil-ħabs mingħajr parol jekk jinstabu ħatja. Ħafna, kien hemm ħafna arresti wara l protesti kontra l-gvern u e, dawn il-protesti qed jiġu konsidrati bħala Eh, moviment internazzjonali sabiex ikun hemm kol ta' stat. Ma hemm l-ebda evidenza illi dawk li qed jiġu akkużati pjanaw il-protesta ħseb wara kolb ta' stat. Id-demokrazija ta' Turkija waslet f'dan il-livell. U x'inhi r-risposta tal-Unjoni Ewropea għal dan kollu? X'inhi r-risposta għal dawn il-ksurijiet ċari ta' drittijiet umani f'dan il-pajjiż ġar? Il-Parlament Ewropew għandu jistaqsi l-Kummissjoni u l kunsill sabiex jużaw l-għodot kollha disponibbli sabiex nibatu sinjal ċar lill President Erdogan u eh, ma nippermettux id-demokrazija tmur għall-ar. Irridu eh, nagħtu valur l-libertà stampa ta' espressjoni illi l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta, però aħna m'aħniex qed nagħmlu dan. It-Turkija nsejnija m'għadix fil-aħbarijiet minn barra meta ikun hemm ċittadini tal-Unjoni Ewropea konċernati. Aċċettajna li s-sitwazzjoni fit-Turkija dik li mhux biss dak li ngħidu dwar diritti umani ma jagħtux kasu f'Ankara, per anki fil-bliet kapitali Ewropej, qed jibqa' jkun hemm ksurijiet ta' drittijiet umani stat ta' dritt tkisser. U l-Kostituzzjoni l-ġdida issaħħaħ l-awtoritarjaniżmu ta' Erdogan għalhekk għandna nistaqsu l-Kunsill sabiex mod formali jissospendi t taħdidiet ta' subija ta' Turkija. Mhux għax qed eh, nikkonsidraw bis-serjetà subija fis-sitwazzjoni attwali, però għandna waqfu il-taħdiet ukoll. Irridu nkunu nafu l-Unjoni Ewropea x'ħat tagħmel għal dawn in-nies illi qegħdin il-ħabs għal membri kollha tal-Parlament, il-kap tal-Oppożizzjoni li qegħdin fil-ħabs għal dawk in-nies kollha li ntefgħu il-ħabs mingħajr eh, proċess għal nissa kuraġġużi Turkija li fit-8 ta' Marzu ħarġu fit-toroq u eh, il-pulizija sparaw fuqhom bil-bullets tal-gomma. Dan kollu jwassal għall awtoritarjaniżmu ta' Erdogan. Irridu napoġġaw id-demokratiċi fit-Turkija, irridu noħorġu bi strateġija. Nistgħu nibdew nagħmlu dan nhar il-ġimgħa meta se jkun hemm laqgħa mal-Ministru Barrani tat-Turkija u wara dal-ħames snin nixtieq nirringrazzja lill kollegi li shadow rapporteurs li ħadmu fuq dal-fajl ħames snin kellna kooperazzjoni tajba u nispera li anki għada nkunu nistgħu naqdu flimkien dil-Kamra u nibatu messaċċar lill mexxejja Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Kati. Issa nistaqsi l-Sinjura Ċazza biex titkellem fi żemm il-Kunsill. Yep. Now, yes. Uh, President, honorable members, Thank you for the... Sir President, membri onorevoli, grazzi tal istadintuni sabiex nipparteċipa f'da dibattitu tal-lum sabiex niddiskutu il rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija u kwistjonijiet ta' tħassib reċiproku u ta' interess reċiproku. Aħna ħadna nota tal-messaġġi ċari ta' tħassib illi titkellmu dwarhom fir-riżoluzzjoni aħna nkomplu nsegwu l-iżviluppi domestiċi fit-Turkija mill-qrib b'mod partikolari l-implementazzjoni tal-emendi kostituzzjonali. Ta' tħassib partikolari bħalma għattu wkoll intom diversi okkażjonijiet huwa il- deġenerazzjoni kontinwa tal-demokrazija u tad-drittijiet umani bħalma qalet ukoll il-Kummissjoni fir-rapport tal-2018 fil-politika ta' tkabbir. Dawn ukoll iddaħlu fil-konklużjonijiet tal-Kunsill u r rapport tal-Parlament li qiegħed qudiemna llum. Fil-konklużjoni ta' 18 ta' Lulju tal-2016 il-Kunsill ikkundanna l-attakk tal-15 ta' Lulju u esprima solidarjetà mat nies torok u appoġġa l-istituzzjoni demokratiċi tat Turkija. Ir-rapport eh, irrikonoxxa t teddid ta' sigurtà li t Turkija għaddiet minnu. Però wara l kolb ta' stat illi falla kien hemm tħassib kbir. It-Turkija qed titbiet mill-Unjoni Ewropea u bħalissa sitwazzjoni mhix waħda normali. Fil-waqt li aħna nisimgħu talba tagħkom sabiex nissospendu b'mod formali t-taħdidiet mat Turkija, il-Kunsill f'Ġunju tal-2018 fil-konklużjoni tiegħu qal li n negozjati ta' sħubija ta' Turkija b'mod effettiv waqfu ġew imbrukati minħabba dawn il-kwistjonijiet kollha. Fl-istess ħin, naqblu magħkom li huwa importanti li ma nagħlqux il-bib għat-Turkija u inħallu l-kanali ta' komunikazzjoni miftuħa. Il-Kunsill jaħseb illi involviment kontinwu u dijalogu miftuħ mat Turkija bħala pajjiż kandidat u bsieħe prinċipali tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qisma huwa importanti huwa fl-interess taż-żewġ naħat. Qed nirreferi b'mod partikolari għall isfidi komuni li għandna quddiemna il-ħtieġa li nikkoperaw faqsma essenzjali ta' interess komuni bħal l-immigrazzjoni, ġilda kontra t terrorizmu, l-enerġija, t trasport, l-ekonomija u l-kummerċ. Il-pjantazzjoni konġunt għar refuġġati u l-immigranti u l-istqarrija konġunta ta' Marzu tal-2016 ikompli ġi implementati fl-interess taż-żewġ naħad. Din kooperazzjoni ta' suċċess waslet għal tnaqqis drastiku tal-imwiet fl ibħra Tnaqqis tal-wasla tal-immigranti mit-Turkija u futura aħjar għall-immigranti Sirjani fit-Turkija. Grazzi għal faċilitajiet finanzjati mill-Unjoni Ewropea fit-Turkija, il-Kunsill jaqbel mal-Parlament dwar l-rwol importanti tat Turkija fir-rispons għall kriżi tal-immigranti. U fil-konklużjonijiet tirringrazzja lit Turkija għal l-isforzi u l-kooperazzjoni kostruttiva f'dan il-qasam fl-istess ħin it-Turkija trid tinnormalizza r relazzjonijiet ma' ċipru. U trid issegwi l-protokoll tal- ftehim ta' assoċjazzjoni. Nixtieq nuża din l-opportunità sabiex infakkarkom li aħna bħala presidenza ser inkomplu inqajmu dawn il-kwistjonijiet importanti mal-sieħba tagħna torok fuq kull livell u f'kull okkażjoni ser nagħmlu dak li nistgħu sabiex nikkonvinċu li Turkija sabiex tagħmel il-parti tagħha u eh, tirrispetta l-wedjiet tar riforma. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna lill ministru Ċot issa nistieden lill-Kummissarju Hansa biex jieħu l-kelma. Sur President, Ministru, membri onorevoli, nixtieq nibda billi nifraħ lir rapporter Kati Piris daw koll li shadow rapporters kollha mhux għal dis-sena biss, però għas-snin kollha ta' qabel għal ħidma eċċellenti dwar it-Turkija pajjiż kandidat u ovvjament sieħeb strateġiku importanti għall-Unjoni Ewropea meta niġu għastrat ta' dritt u drittijiet umani kien hemm żviluppi negattivi li l-Kummissjoni identifikat fir rapport tal-2018 u dawn komplew għaddejjin aħna esprimejna tħassib dwar id-direzzjoni ta' tmexxija torka. E, l-indictment kontra 16 persuna tas soċjetà ċivili intensifikat il-pressjoni li s soċjetà ċivili qed e, tħoss mhux qed jiġi rispettat il-prinċipju ta' innoċenti sakemm tinsab ħati. It-Turkija qalet li tixtieq tkompli bit-taħdidiet għas-subija, però ma tistax tkun sorpriża jekk ma hemmx rispett għall valuri tal-Unjoni Ewropea. Bħala membru tal-Kunsil tal-Ewropa wkoll it-Turkija għandha tagħmel ċertu riformi. Però t Turkija għadha sieħba ta' importanza strateġika l-Unjoni Ewropea aħna naħdmu magħhom il-qrib faqsma bħal l-enerġija, iż-ġieda kontra t terrorizmu, l-kummerċ u l-immigrazzjoni reġuni li huma ta' importanza strateġika l-Unjoni Ewropea hemm kooperazzjoni wkoll eh, fil-qasam tar refuġġati u dan huwa eżempju ta' kooperazzjoni tajba. Hemm kwistjonijiet dwar it trasport, l-ekonomija fost l-oħrajn. Il-Kunsil ta' eh, Assoċjazzjoni se jilta' aktar tard din il-ġimgħa irridu insaħħu l-kooperazzjoni però wkoll insemmu t-ħassib tagħna. Dialogu miftuħ mhux dialogu mingħajr kritika. Kellna dialogu fit-22 ta' Novembru f'Ankara u aħna jienu l-rappreżentant Olja ċara li hemm bżonn urġenti li t-Turkija treġa' lura il-politiki tagħha jekk tixtieq illi il-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea titjieb. Il-Viċi President Kajtinan ukoll qajjem it-tħassib tagħna dwar il-libertà tal-istampa b'mod partikolari e, akkreditazzjoni e... tal-ġurnalisti. Hemm ukoll il-kwistjoni ta' Ċipru aħna għadna illi il-gvern Tork irid jibqa' lura minn azzjonijiet provokatorji fl aġew u fil-Mediterran tal-Vant fl-istess ħin ma rridux ninsew il-punt finali. Ma rridux ninsew iċ-ċittadini li huma affettwati minn dawn il-passi lura fuq il-libertajiet fundamentali rridu ngħinuhom sabiex jiddefendu l valuri komuni tagħna Ewropew. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna issa Sinjura Zomer għal minuta u nofs. Sur President, Kummissarju, Ministru, kollegi, nixtieq nirringrazzja lil Katipiri rapporter, għal kooperazzjoni eċċellenti li kellna fuq ħafna snin nixtieq ukoll nirringrazzja Shadow Reporters mill-gruppi l-oħra aħna stajna naqblu fuq test tajjeb illi għandu biss bżonn ta' xi titjib titjib żejr. Isejjaħ għas sospensjoni tal-ftejmit ta' sħubija dan di xi ħaġa ġdida is-sistema presidenzjali telep id-demokrazija fit-Turkija. Id-demokrazija u l-istat tad dritt m'għadhomx jeżistu jekk nissospendu però t taħdidiet però il-Turkija ikkun għandha dritt għal finanzjamenti ta' qabel is-sħubija u dawn il-finanzjamenti jappoġġjaw il-gvern Tork il-ġurnalisti qed jiġu eh, medda. Il-grupp tiegħi jixtieq illi l ftejmiet ta' Sħubija fil-fatt jitwaqfu u mbagħad il-finanzjamenti ta' qabel is-sħobija jistgħu jintużaw sabiex nappoġġjaw is-soċjetà ċivili fit-Turkija l-Unjoni Ewropea nifisha ma tistax tespandi b'dan il-mod. Il-Turkija ma tistax taqgħat magħna jiena nitlob sabiex in-negozjati jitwaqfu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bostinaru. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq l-ewwel nir nirringrazzja lill kunsill il-Kummissjoni u l-Presidenza Rumena għal l-evalwazzjoni bilanċata ħafna fir rigward tar relazzjonijiet mat Turkija. Għadni konvinti li Turkija hija sieħba importanti għall-Unjoni Ewropea. Aħna influenzajna bil-kbir il-passi